affarijiet barranin u s ta' fuq il- deċiżjoni tal-Gran Assemblea Nazzjonali ta' Turkija li tneħħi l-munta parlamentari ta' 138 membru. Mill-bidu net nixtieq ngħidilkom illi li aħna qegħdin eh, tard u l-biċċa kbira ta' kellima għax għandna lista twila ħafna, il-biċċa kbira tal-kellima se jkollhom minuta u jekk joġobkom zommu mal-ħin tagħkom. Għax biħsibi nżomkom ma dan il-ħin mod stret kemm jista' jkun. Bek se nagħti l-kelma lill-Kummissarju Han biex jibda d-dibattitu. Kummissarju. Thank you, Mr. President, uh, Honorable Members. Grazie, Sir President, Honorable Membri. nishtiq ta' sewnu rekondoljanzi tiegħi lill familji u l-bieb kollha tal-attakki reċenti li seħħu seħħew reċentement fit turkija ma nixtieq konni u dan iċ-ċans biex nirringrazzja lill-Parlament Ewropew għall appoġġ qawwi tiegħu għal di l-agenda komprensiva li għanna ma' Turkija kif għanna fid dikjarazzjoni tal-2015 il-rapport ta' Turkija Illi ġi adottat iktar kmini f'April. L-Unjoni Ewropea u ir rrida tagħha biex tagħti eh, spinta ġdida l negozjati eh, dem għabbażi eh, tal-prinċipju l-kriterji tagħna minnaħa tagħna orejna l-impenn, dialogu fuq livell li fuq l-affarijiet barranin, sigurtà, l terrorizmu l-ekonomija, f'termini ta' jnuna finanzjarja qed nitkellem dwar il-faċilità tar-refuġjati. Għamenna tajtajna l-appoċ iktar minn 250 miljoni nataw, 100 miljoni diġa ġew diġa nataw u dan biex jitħaffef biex titħaffef il-pressjoni, immigrazzjoni. Se jisna rwiħna fuq benchmarks li fil-fat eh, il-om magħna sam mill-2015 dan l-impenn li qed nieħdu mhux biss impenn unilaterali imma għafl interessu ukoll tal-kontraparti torka kif ukoll biex niftħu dialogu eh, kostruttiv. Rridu nikkonsidraw ukoll f'kuntest reġjonali USA, partikolarment eh, l izvilupp reċenti ta' Sirja. Il-Turkija naħseb illi eh, fid-dawl tal-migrazzjoni għamlet ħafna fuq il-ħarsien, fuq saqaf, eh, is-saħħa u dak kollu li dawn il-migranti qed jieħdu eh, imma dan mhuwiex xi blank check irridu naraw illi jiġu mħarsa l-istat ta' dritt, id-drittijiet fundamentali ta' dawn in-nies, minnaħa ta' Torok, konna ċari fuq dawn il-kussjonijiet fir rapport eh, tal-Kommissjoni tal-2015 fuq il-Turkija kif ukoll anki intom fir riżoluzzjoni tagħkom. Il-Kummissjoni tassew hija imħasba dwar eh, id-deċiżjoni reċenti ta' Turkija biex tippermetti tneħħija tal-immunità parlamentari ta' 138 il-membru li hija parti sostanzjali tal-Gran Assemblea jiena fl-imkien mal komissarju eh, u rappresentantolja Signora Mogherini għadna illi dan għandu japplika l-kulħad mod non diskriminatorju eh, aħna dejjem konna ċari, dejjem konna konsistenti fil-pożizzjoni tagħna. Kull tneħħija ta' moneta trid tkun imsejsa fuq il-mertu ta' kull każ speċifiku skont eh, kriterji speċifiċi u mhux eh, skont xi konsiderazzjoni politika. Il-Kummissjoni għal darba tnejn qalet eh, li għandu jkun hemm ċar għal l-immunità parlamentari illi ikun imsejjes fuq kriterji oġġettivi biex ikun hemm it-neħja monetarja kif inhu probabbilment il-każ fil-parlamenti kollha madwar l-Unjoni. Aħna wkoll b'mod sistematiku sħaqna l-interpretazzjoni ehm, li tkompli eh, teddet eh, fil-fatt eh, is-sitwazzjoni ta' demokrazija fit-Turkija. Naħseb li kull kull kullat ħażin jew nkella kullat kriminali trid tkun sottomessa għal proċess kif suppost, jiġifieri dritt għal proċess kif suppost dan huwa fondamentali, importanti wkoll li ikun hemm il-fiduċja meħtieġa fil-ġudikatura. Importanti li naraw li dan id-dritt jiġi dejjem rispettat mhux biss għal persuni konsidrati ma' wkoll għall istabilità ġenerali tal-pajjiż. L-istat ta' dritt huwa is-sies tal-progress eh, politiku u ekonomiku tork. Rridu nkomplu nsegwu din il-kwistjoni mill-qrib bħala kummissjoni, hemm ukoll punti oħra importanti li ħan iddiskutu flimkien ma torok fuq dan id-dialogu tal livellu li u ħan ippruvaw naraw naqra illi huma jimperjaw ruħhom fuq riformi skont l-standards Ewropej. Fid-dawla daw l-isforzi aħna qed naħdmu biex eh, naċċeleraw il-pass għat-tħejjija mm, tal-kapitli 23 u 24 ċertament minn preġudizzju tal-pożizzjonijiet li għandhom l-istati membri skont eh, prassi esistenti, nemmnu il benchmarks eh, fil-ġudikatura kif ukoll dak li xaqsam il-ħelsien, il-libertà u s-sigurtà għandhom jibqgħu fuq ta' qudiem għandhom jibqaw jirġu ta' xprun biex il-Turkija tkompli bil-ħidma tagħha. Aħna minna ħadana komplu wkoll. Grazzi, grazzi l komissarju Nixtieq nitlob issa sorpreda biex jitkellem għal-minuta. Grazzi, eh, Sur President, eh, nasab li eh, l-immunità parlamentari mhijiex xi ħaġa eċċezzjonali għaliex fl-aħħar mill-aħħar anki aħna nagħmlu dan imma li nneħħu l-immunità għal 138 membru din hija xi ħaġa li jada barra minnaw u hija aktar aktar eċċezzjonali minħabba li ħafna minnhom dawn id-deputati ġejjin mill-Partit Kurd ġifieri ġviri naħseb li eh, rridu konsidraw l-impatt li dan kollu għandu fuq rappresentazzjoni tal ta' ċittadini torok. Irridu nkonsidraw dan ehm, anki fuq eh, meta nitkellmu fuq immigrazzjoni, fuq il vizas mat torok. Għandna bżonn li Turkija tirrespetta il-prinċipju tal-istat ta' dritt. Irridu naraw li żomm kelmita, irridu naraw illi eh, hija Kun tista' tkun entità pajjiż li jiġi rispettat. Is-Sinjura eh, Peri għal żewġ minuti. Grazzi, Sor President. Dal-għodu kien hemm il-funerali tal-pulizija li mietu il-bieraħ fl-attakki ta' Istanbul. U kien hemm attakki ieħor eh, eżattament wara. Jiena tasew nixtieq nikkundanna daw l-attakki u nuri kondoljanzi tiegħi għal vittmi ta' dawn l-attentati. L-ebda ġustifikazzjoni ma tista' tingħata għal dawn l-attakki faħxija imma irrid ikun hemm soluzzjoni eh, dejjema mm, biex eh, insolvu din is-sitwazzjoni. Rridu naraw li dawk kollha li jgħixu fix-xlok tal-pajjiż eh, nindirizzaw ir-realtà tagħhom. Hawnhekk qed nikkonsidraw deċiżjoni li kwart taw l-immunità parlamentari, nafu li ħafna minnhom huma parti mill-HDP f'mument tant kruċjali li wieħed ineħħilu l parlamentari ta' dawk li qed jgħixu fl-ixlok ta' Turkija hija mossa tattika. Dan mhux għaliex eh, aħna ma nifmux li Turkija qed taffaċċja tedida ċara terroristika ma l-għaliex dan huwa mur kontra kull prinċipju demokratiku, sempliciment la għaliex dak li kun għandu opinjoni politika, relevanti jekk inti ma taqbilx ma dak li kun ma tistax taqbad tagħmel hekk, iktar u iktar eh, f'parlament eh, fejn għandek nies eletti demokratikament ma nistgħux naċċettaw affarijiet bħal dawn żbalji saru, saru minn kulħadd kien hemm ħafna nies li raw stampi eh, ta' nies mill-HDP, kien hemm ħafna nies mill-PKK um, illi ġew uh, l-isfaw vitmi u nistaw nifmu illi um, illi jem dan il- um, illi li jem din is-sitwazzjoni. Naħseb però illi din mir soluzzjoni, ma dana kollu rridu nifmu wkoll li hemm effetti negattivi, per eżempju, uh, għal relazzjonijiet bejn u t-Turkija, nafu illi uh, meta n-nies li jisparixxu f'daqqa waħda eh, minħabba leġislazzjoni ta' sew kontroversjali minnaħa tal-gvern Tork tista' teddet ukoll il-viżi li jingħataw lit-torok biex jidħlu fl-Ewropa. Aħna maħniex ħana naċċeddaw akademiċi u membri tal-Parlament jiena tefgħu fil-ħabs l għaliex m'hemmx libertà ta' espressjoni. L-Unjoni Ewropea għandha tkun lesta biex tikkontribwixxi b'mod pożittiv għal-bidu mill-ġdid ta' dan il-proċess ta' paċi, pero dan irid jibda fit-Turkija. In-nies eh, rappreżentanti U l-awla ta' rappresentanti għandhom ikunu l-punt ta' tluq għalhekk li lill partijiet kollha biex joqogħdu flimkien madwar il-mejda biex jiġġieldu kontra terrorizmu u jieħdu dan il-moment biex iwaqfu darba l dejjem din id-dmija fl-interess ta' ċittadini Torok kollha. Grazzi ħafna u issa s-sur Marja san minuta. il-reġim Tork għadu et eh, jirfes fuq bosta drittijiet għal li jiex eh, id-deċieda li naħi l-immunità parlamentari ta' 138 il-membru li ġew maħtura b'mod eh, demokratiku, b'mod leġittimu, nafu li dawn ħafna minnhom ġejn mill-Parti Kurda. Rajna ġara kolba Sofija fejn qed jippjanaw illi eh, din dajru f-moskeja. Dġa batna itra li Senjura Mogherina biex Senjura Mogherini biex tintervjeni biex twaqqaf darbal dejjem din is-sitwazzjoni. Ma nistgħux eh, naċċettaw din it-trasferiment ta' Aja Sofija nafu li l-Koran jenqara kull-jum ma nistawx, ma nistawx, sempliciment naċċettaw dan din hija provokazzjoni għall-ortodossi għall-kristjanità naħseb surħan wasal iż-żmien illi aħna nieqfu nbaxxu rasna qudiem is-sultan. Grazzi is-sur Lamsdorf għandek żewġ minuti u nofs, grazzi ħafna. Sur President, Sur Kummissarju, aħna il-kol parlamentari u ċertament eh, dejjem eh, naraw situazzjoni ta' xi ħadd li jingħata l-immunità li titneħħilu l-immunità parlamentari mal-fatt li wieħed ineħħi l-immunità parlamentari ta' iktar minn mit membru din xi ħaġa oħra. U partikolarment eh, jekk din tkun hemm sejsa minħabba viżjonijiet differenti, din hija xi ħaġa li aħna qasbis għadilna minn moħħna, ġifieri tassew ta' sorpriża li rajna xi ħaġa bħal din. Minnaħa tal-gra Assemblea ta' Turkija. Irridu naraw li kriterji ta' Kopenhagen japplikaw it Turkija huwa pajjiż li għandu f'moħħu li jissieħeb fl-Unjoni Ewropea u skont wieħed mill-kriterji ta' Copenhagen huwa l-fatt li jkun hemm rispett ta' demokrazija tal-istat ta' dritt, il-preservazzjoni u rispett ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll tal-minoranzi u jekk parlament ma jkunx kapaċi jaħdem kif suppost ma ħabba nuqqas rappreżentanza demokratika bħalma dan il-każ allura naħseb li l-istabilità istituzzjonali Eh, ċertament li mhix edha Emmek, eh, nasab u koll il-ħarsin tal-minoranzi ġiex imħarsa li liex partikolarment hawnhekk kienu kienet il-minoranza kurda attakkata. Allura naħseb illi kull min jiġi elet irid kollu mandat, mandat li jista' jeżerċitaħ b'mod ħieles u mhux sottopost għal xi persekuzzjoni arbitrarja kwet ħares lejn istituzzjonijiet torok oħra, pereżempju eh, il-Kunselloli tal-Prosekuturi eh, il-Qorti Internazzjonali qalet li eh, Iva, hemm ċertu hemm ċertu ma nafx anke jekk wieħed ħares lejn dak li ġara fil-Pjazza Majden, kif nistgħu naraw li qed jiġu rispettati eh, drittijiet ta' libertà ta' espressjoni. Qed naraw li kull imkien hemm attakki fuq dawn il-minoranzi, allura irridu nagħmlu xi ħaġa. B'dan il-każ huma l-AKP naħseb li eh, sfortunatament dak li qed naraw huwa kontraproducenti mhux biss għall-Unjoni ma iktar u iktar ċittadini eh, tal-Unjoni. Issa, is-Sinjura Zimmer għal tliet minuti. Sur President, kollegi, inna sena minn meta l-HDP eh, fil-fatt eh, kellu suċess elettorali kien is ta' ġunju tas sena li għaddiet u Sur Erdogan għalinna illi l-umanità ħad itneħħa b'mod kollettiv għal 138 il-membru. Dan mhuwiex sempliċement għat formali eh, maħut mill-President. Fil-fatt dan huwa sforz biex is-sistema kemm jista' jkun timxi lejn sistema presidenzjali autokratika il-parlament huwa dominat mill-AKP li qed jabbuża mill-poteri li għandu u dan jista' jkollu konsegwenzi eh, ħsiena fuq kif eh, dak li jkun jur il-femet tiegħu jirrappreżenta ċittadini tiegħu eh, illum qegħdin fis-seklu 21 qed nitkellmu fuq l-Ewropa kif nistgħu nitkellmu dwar dan din il-klima ta' biża li tista' tinħoloq mhux biss eh, kontra membri tal-HDP imma una każijiet oħra rajtu xieġri meta Erdogan per eżempju jitlob fuq membri tal-Bundestag eh, li jiġu kastigati minħabba li esprimew il-femmit tagħhom minħabba il-vot tagħhom favur l-arfien tal-ġenoċidju tal-Armeni. Naħseb li dan huwa tentativ biex eh, il-libertà ta' espressjoni tiegħi tiġi medda u allura naħseb li xista jiġri jekk tliet kwarti tal-membri tal-Parlament eh, titneħħielhom l-immunità parlamentari. X'inhu la li jinħolaq? Naħseb li dan jirfes fuq ir-responsabilità tagħna U eh, fuq il-fatt li l-membri eh, il-snorwieħom u jirrappreżentaw iċ-ċittadini tagħhom hemm ħafna każijiet magħrufa ta' tanies nies li nafhom. nafu kol hotel li rċevew il-premju Sakarov eh, is-sortizem per eżempju li għal xar snin kien membru tal-parlament U issa għandhom seba każijiet pendenti fil-qorti kontri, ġifieri ma nistgħux naċċettaw din is-sitwazzjoni, rridu l-isnur wieħna u dawn il-kwistjonijiet illum qabel għada. U meta l-Kummissjoni tgħidilna Isma, irridu nemnu fis sistema ġudizzjarja. Irridu nafdaw wieħna fidea. 3228 eh, l-avukat u uffiċjal legali però implikati f'każijiet simili f'dawn l-aħħar ġimgħat dan naħseb juri biċċar illi dinja xi ħaġa ma nistgħux naċċettaw. Irridu impoġġu saqajna mal-art u ngħidu illi dan jaffettwa il-żvilupp komuni tagħna. Grazzi Sinjura Valero għal żewġ minuti u nofs. Herr talman, bara den Grazie jekk eh, wieħed jiġi elett fil-Parlament Tork eh, mhux diffiċli illi wieħed jikseb iktar minn limitu ta' 10% u minkejja dan xorta waħda gruppi minoritarji, il-ħodor, eċetera, eh, daħlu propju bil-bizbriex fil-Parlament u anki il-rapport ta' progress tal-Komissjoni wara l-aħħar elezzjoni jgħid illi kien hemm uh, fastidju lil medja mill-partiti tal-oppozizjoni u atmosfera ta' teddit u violenza u rejds anki fuq l uffiċċji tagħhom u il-Partit Demokratiku il-PKK u koll eh, esperienzaw l-istess affarijiet. Dal-aħħar il-Parlament Tork għadda liġi li għamela possibbli li kastiga l-membri u dan għandu xjaqsam mal-rejati kontra l-istat Tork. Meta nitkellmu dwar il liberalizzazzjoni tal-viża għat turkija irridu naħsbu dwar kif l-Unjoni tqis l-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-stampa u kemm minna kieku eh, eh, imbatu kieku nikritikaw il-President Tork, kemm minna ma konniex kieku niffirmaw l-istqarrija tal-akademiċi Eh, issa l-immunità eh, tneħħiet għal ċerti nies, allura għalfejn mhux għall president innifsu u membri oħrajn tal-Parlament dan huwa wieħed mill-pilastri ta' appoġġ tat Turkija li qed jitneħħa Kien hemm eh, eh, min esprima tħassib tiegħu fil-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew kemm il-darba tenna tħassib tiegħu minħabba definizzjoni vaga ta' terrorizmu, kriminalità organizzata u propaganda li għamluha diffiċli li wieħed jistabbilix in-natura reali ta' dawn ir-reati u eh, anki l-aċċess għal ġustizzja ta' ċerti politikanti li qed issir eh, xi ħaġa li qed narawha ta' kuljum wara l-iskandlu tal-2013 fit-Turkija, il-President irid ibidel il-Kostituzzjoni biex ikollu iktar seta' eh, il-vitwi qed ikunu eh, parlamentari, eh, akademiċi, daw kollha illi jemnu fid-demokrazija u l-istat ta' dritt u daw kollha li jemnu eh, li il-dialogu huwa għodda illi eh, għandha tintuża biex jisolvuti il-problemi. Grazzi Sur Castaldo, grazzi President għalfej joqdu jivvotaw fit-Turkija għaliex bitħul fis seħħ ta' din l-azla li tmur kontra il-liberta eh, il-numri fil-parlament tork se jimbidlu l-għan ta' Erdogan huwa illi ibiddel il-Kostituzzjoni sabiex ibkompli jaħtaf is-seta fideħ. Illi Eh, jiġu inkriminati 138 membru tal-Parlament Kurt eh, hija xi ħaġa inaċċettabbli dinja situazzjoni illi eh, nistgħu naraw anki mill-aħbarijiet illi narawa eh, fl-aħbarijiet li jaslu minn Ankara. Il, nis mandomx forsi n-nis il-kuraċ illi jitkelmu kontra Erdogan it-Turkija edha skasbar l-istat ta' dritt u l-periklu reali għal eh, miex dak li tagħmel it-Turkija imma l-fatt li l-Ewropa toqgħod siekta. Dejjem aktar is-sur Erdogan eh, jaħtaf is-seta iktar fideħ għandu manuvra ċara, irrit joħno il-dawk li opponuħ qed naraw dak li qed naraw minnaħa tal-Ewropa mwa xejn ġdid il-ġenoċidju tal-Armenja wara sa dak qed naraw li Turkija qiegħda teddet l-Ewropa wkoll. Mela, x'qed tistennew kollegi għalfej ma titolbux illi il-negozjati ma' Turkija jitwaqfu. Kollegi taħsbu verament illi id-dittatorja ta' Erdogan huwa kompatibbli mal-valuri Ewropej tagħna? l-Onorevoli Sinadinos għal minuta u nofs. għal korraċ li il-territorju eh, Tork huwa art misruqa mill-Grigi, l-Armeni u t-Toro u Kurdi. Aħna konna qegħdin ngħixu fil-Kurdistan waqt li tor meta l-toro kien għadhom fil-Mongolja irabbu żwiemel. Dan l-art, din l-art hija tagħna u aħna se nibqgħu hemmhekk. Il-Turkija għandha storja qasira fil-waqt il-Kurdistan għandu eh, storja ta' 5000 sena. Għawnek jena rrit nikwota xuħut mit-teddidiet illi smajna. Eh, sparawlu għadkom kif eh, firmajtu l-mandat tal-mewt ta'kom. Wadbuħ il-ħabs għal 10 snin se naħarqu l-bliet ta'kom. Għalek kiena nishtiq nitlob nistaqsi l-Sur Schulz fuq min se jimponi s-sanzjonijiet kif għamel lili dan l-aħħar l-membri tal-Parlament Kurdi għalbina jew il-min iktar, min għandu l-iktar tort, il-kurdi li semmew il-fatti storiċi jew inkella torok li insolentawħ, eddew li se joqtluħ u wet u reati kontra il-popolazzjoni ċivili dan l-axħar laqas biss irrispettaw il-monument ta' Sofija u jiena niddedika dan kollu l-president tajaj u l u, illi, u dawk li appoġġaħ fit-Turkija peress li xi darba kien beħ il-kodba l-istorja għandu jkun jafa. Grazzi ħafna, President et naraw illi il-Turkija edha tkasbar il-valuri kollha illi tħaddan l-Ewropa il-tneħħija ta' immunità parlamentari ta' iktar minn kwart tal-membri tal-parlament huwa passi ħor fl-istess direzzjoni u issa qiegħed ukoll jedet lill-oppożizzjoni kurda fil-parlament li trid titneħħa bl-istess mod sabiex u ikun jista jorganizza elezzjoni oħra eh, u ikollu jieħu il seta fideħ kompletament, dittatorjat. Din hija problema Turkija iva ma hija problema wkoll għall-Unjoni Ewropea li x'aħna għandna bżonn ta' Turkija fidabli bħala ġar tagħna. it eh, Turkija m'għaddix uh, eh, ġar affidabli. Għalek aħna għanna inwaqfu diskussjonijiet tal-adeżjoni ma' Turkija u nitolbu kooperazzjoni xirqa minnaħa ta' Turkija. L-Onorevoli Andru Lakis. Jiena l ewwel net nixtieq nesprimi s-soba tiegħi eh, għal l-avvenimenti traġiċi li seħew fit Turkija f'dawn l-aħħar ġranet. Is-sur Erdogan qed immexxi eh, lit turkija lura għal Medjuevu qed ikkasbar il-poplu e, e, Tork neħħa l-immunità tal-membri tal-HDP fil-parlament għax qal li qed jappoġġaw it-terrorizmu. Aħna ma nistgħux nibqgħu sikta, osservaturi sikta meta naraw li membri tal-parlament u qed jiġu persegwitati sempliċement għaliex huma Kurdi. Ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq zaqna fil-waqt li n-nies jinqatlu u e, bliet bħal mustaqbin jinqerdu huma il-membri tal-Parlament qed jgħidilhom li huma terroristi mhux jirrispetta laqas il-monument ta' wirt eh, kulturali ta' pajjiżu huwa simbolu tal twemmin nisrani wkoll. Kummissarju, jiena smajt b'attenzjoni dak li għattinti u nifhem li inti imħazzeb dwar din is-sitwazzjoni u tara kif se tiżviluppa, ikolli ngħid li jiena wkoll imħasseb dwar il-realizmu tal-Kommissjoni u kif tara l-affarijiet għax middera ma tifimx li Erdogan qed Eh, sikket il-medja, keċ il-Prim-Ministru u il joħno n-nis tal-Kurdistan. Irridu nissimaw il-leħen tal-oppozizjoni politika 138 persuna mill-Parlament neħet l-immunità parlamentari tagħhom. Dawn huma drittijiet ta' persuni illi kienu qegħdin iwettqu mandat eh, illi natalom mill-ċittadini li podġewom pala membri tal-parlament, għalek kummissarju jiena nishtiq nkun naf eżattament x'an. Xkif qed tirraġuna l-Kummissjoni, inti għat li mħasseb u li rridu noqogħdu attenti, imma da mhux bizzejiet. dak li qed tagħmlu mhuwiex bizzejiet kemm se ndumu ostaġġi aħna meta inti u l-Unjoni Ewropea se jiqfulu l Erdogan u jgħidulu illi dan il-ftejjin fuq ir refugġati ma kienx blank check mhux sew illi huma eh, qed ikkasbar il-poplu tiegħu, ikkasbar id-drittijiet tal-bniedem u ma jirrispettax il-drittijiet fondamentali u l-valuri fondamentali tal-umanità irridu nirrispettawhom. L-Onorevoli Xake. Thank you, President. We've seen an unacceptable amount of compromise. President, rajna ħafna kompromess minnaħa ta' l-istati membri u l-Kommissjoni. Aħna dajjifna kollox sabiex il-Turkija tħares il-frontieri tagħna waqt qed nittamaw għal menu. Il-liberalizzazzjoni tal-viża hija ħaġa waħda li għandha tagħti l-Unjoni Ewropea jekk il-Turkija tissodisfa 72 kriterju li i stess ftemet mal-Ewropa fl-2013 u huwa eh, fuq l-abbuż eh, tal-leġislazzjoni kontra terrorizmu illi iħolli jorbot kollox. Imma irridu jkollhom ukoll il loppu possibilità li jirrappreżentaw il-votanti tagħhom b'mod demokratiku. It-tneħħija għan mas tal-immunità parlamentari ta' 138 membru Eh, mux, mux pass fid direzzjoni it-tajba. Inti tkellimt dwar l-istat ta' dritt bħala xi ħaġa importanti ħafna u jiena ngħidlek eh, l-Unjoni Ewropea trid taġixxi skont il-liġi Ewropea u tiżgura li Turkija tagħmel l-istess. Ma nistgħux noqogħdu għal iktar kompromessi la minħabba il-ftehim fuq l-immigrazzjoni jew il-bżonn tal-riforma tal-leġislazzjoni kontra terrorizmu Grazzi ħafna l-Onorevoli Ħaġi Ġorġu, minuta. Jiena u koll nishti eh, nesprimi soba tiegħi mal-familji u l-qraba tal-vittmi tal-attakki tal bira m'hemmx spjegazzjoni għal dawn l-atti barbari. Imma dak li qed jagħmel il-Sur Erdogan eh, huwa uh, propju bħala qed jitfa' bomba fil- sisin tal-Repubblika fit-Turkija. Il-Kurdi qed ikunu persegwitati imkeċċija minn djarhom u ilan huwa illi jaħkem fuq il-popolazzjoni kurda. Għallek l-Unjoni Ewropea tur id-dinjità tagħha lejn fissa lejn anfusna, aħna m'għandniex natu l-impressjoni illi aħna naċċettaw il-fatt li t-Turkija il fatt li t turkija qed iżżomm 3 miljun refugġat u qed tuża dan il-fatt eh, kontra tagħna, kontra tagħna l-Ewropej. Il-President Tork rridu nibatulu messaġġ ċar, il-messaġġ li dak li qed jagħmel qiegħed jeqret ir-relazzjonijiet tiegħu mal-Unjoni Ewropea. Kellim li jmiss, grazzi il-tneħħija tal-immunità tal eh, eh, immunita parlamentari hija indirizzata kontra l-grupp ta' l-HDP biex issikket il-grupp ta' l-HDP u l-partit ta' l-HDP ħaġa mhux demokratika xejn. Għaliex edha eh, tneħħi Eh, parti kbira ta' dawk il-membri il illi jirrappreżentaw iċ-ċittadini. Dawn kienu membri li kienu jemnu eh, futur differenti għat Turkija li kienu er, rridu drittijiet, drittijiet tal-bniedem, libertà tal-espressjoni li aħna najdu illi rridu nappoġġawhom. Aħna rridu nappoġġawhom il dawn in-nies. Hija ħaġa tal-mistħija illi eh, dan il-konflitt il kurt reġawa konflitt miftuħ u hija ħasra għaliex Erdogan kien qabad it-triq lejn soluzzjoni sostenibbli u issa ġajna fil-punt ta' tluq mijiet ta' persuni ċivili mietu qegħdin jiġu bombardjati djar. U dan mhux il-mezz kif wieħed jiġġieled it-terrorizmu, anzi, il-kontlarju. Ija hija ħasra u l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri wkoll rridu jkunu sodi fir-reazzjonijiet tagħhom, iridu nkunu ċari dwar il-valuri li aħna nirrappreżentaw, m'għandniex nibqgħu ta' meta dawk li qed jippruvaw issemmaw leħinhom qegħdin ikunu imkasbra. Aħna minna ħafna żbalji fl-modi bħala Unjoni Ewropea u anke l-Istati membri. Aħna tajni saħħa lill erdogan ejjew ma narġawx nirrepetu dawn l-iżbalji. Għandna nappoġġaw lil nies li qegħdin jiddefendu l-istess valuri valuri li qed niddefendu aħna sabiex ikun hemm Turkija aħjar l-Onorevoli Obemaja minuta. Grazzi ħafna President. għallulna illi s-Sur Erdogan għal illi it-neħija tal-immunità parlamentari ta' 138 membri tal-oppozizjoni kien il-prezz li kellhom iħallsu. Imma minn flok manċallu għom iħallsu irridu niftakru illi aħna qegħdin ninjoraw il-fatt illi it-Turkija qiegħda tipprova xejjen id-demokrazija aħna wednihom biljuni ta' euro, tkellimna dwar faċilitazzjoni tal-viżi u aħna qed inkunu irrikattati minn dan il-pajjiż. Jien naħseb li da kollu qed isir propju biex insalvaw is-Sinjura Merkel is-sitwazzjoni tar-refuġati u l-fatt li dar-refuġati kollha qed jitħlu fil-Ġermanja, fl-Ewropa u d-diżastru li da kollu jirrappreżenta is-Sur Erdogan qed jeddidna eh, b'ħafna eh, flussi ta' immigranti u eh, il-sultan tal-Bosforu qiegħed qiegħed jeddidna, qiegħed jirrikattana u hemm il-kwistjoni tal-Ermenja naħseb wasal il-mument li l-Ewropa tqum. Il-kellim li miss. Bernardetta Devlin ġiet ikkundannata għal sentenza għal tul ħajjita imma Eh, twaslet il-ħabs fil Uh, ħafna snin ilu Adolf Hitler u koll neħħa l-drittijiet minn min fuq l-oppozizjoni. U wara għanna dispjaċina illi aħna ma, ma minna xejn dwar din id-deċizjoni. Mbagħad issa l-Erdogan eret żewġ partiti tal-oppozizjoni u għandu maġġoranza maġġoranza li tippermetti li jagħmel li jrid għandu żewġ partiti li appoġġawh f'dan f'din l-għażla żgur se jiddispjaċihom tal-li jagħmlu hekk. Aħna bħala Unjoni Ewropea qed nappoġġaw lill-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb fuq dan il- biljuni u biljuni illi inata lil l-Erdogan naħseb ftit minnhom reġa' għaddabbon fil-but ta' dawk l-Ewropej li qed jinnegozjaw miegħu. L-influenza tas sinjura Merkel mhijiex daqsant qawwija u il-deputati għamlu li rridu u akkużaw Turkija. Din hija dan huwa l-mod kif aħna għandna nġibu ruħna dak li jaħsbuha bħal Erdogan edu huma teddida għall-Ewropa kollha. Um... Doamna Xojdrova, un minut. onorevoli Soldrova, minuta. Grazzi. Komissarju, naħseb illi dak illi għattinna l-lum, dak li tajtna pala tweġiba ma kienet soddisfaċenti xej. Jina irrit nisma l-Kommissjoni tiċħat mod sot l-azzjoni liħa il-President eh, Tork biex jillimita d-demokrazija fil-pajjiż u jiena kont daħdet minn dawk illi kont favur il-ftejjin bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija imma lija dan huwa sinjal illi qed jittieħdu passi kontra dawn il-membri parlamentari li huma favur il-Partit tal-Kurdi u hija wkoll xi ħaġa tal-mistħija ir-reazzjoni tal-Partit Repubblikan jekk l-Unjoni Ewropea jew it-Turkija trid li kollha il-faċilitazzjoni tal-viża, eh, it-Turkija titħares l-istat ta' dritt u l-protezzjoni ta' drittijiet ċiviċi jekk dan il-kondizzjonijiet ma jkunux sodisfatti mela l-Unjoni Ewropea ma tistax tkompli tinnegozja fuq il-faċilitazzjoni tal-viżi. Grazzi ħafna hemm blue card għalik. Taċċetta? Is-sur Xani. Grazzi ħafna ta' di l-opportunità, President. Sinjura, nixtieq ngħidlek illi inti qed tagħmel messaġġi b'saħħithom ħafna jien nista' naqbel miegħek u naħseb illi f'din il-kamra wkoll kelliema wkoll għandhom messaġġi ċari ħafna. Mhux biss għall-Kummissjoni manka Turkija, ma dana kollu hemm stat membru tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-Ungerija, is-Sur Viktor Orban, il-mexxej tal-pajjiż, semma kemm l-sur Putin kif ukoll l-sur Erdogan bħala xempi li għandna nsegwu l-eżempju tagħhom u jien nixtieq ngħidilkom meta intom se tirrispondu għal dik l-istqarrija. Grazzi ħafna. Ano, ja tedy odpovím na tuto vaši otázku. Nixtieq nirrispondik. Fl-opinjoni tiegħi is-Sur Putin mhuwiex eżempju li għandna nsegwu Is-sur Erdogan lanqas għaliex qed jikser id-drittijiet tal-bniedem dik hija risposta tiegħi. Grazzi ħafna. Is-sur Biden Holzer. Minuta waħda. Kollegi, l-immunità parlamentari hija xi ħaġa importanti ħafna f'kull demokrazija għal daqstant biss f'każijiet eċċezzjonali, individwali u wara verifikazzjoni tal-fatti tal għandu jitneħħa dan id-dritt. Din tfakarni f'sanzjoni kollettiva u tfakarni wkoll f'affarijiet li ġraw fil-passat. Xifti ġemati ilu ġi xaħat iżur l-SND u kellimna fuq din l-istorja. Aħna iddiskutejna ma' diversi persuni, persuni li għamlu inna ċara li rridu soluzzjoni paċifika għas situazzjoni kwerda. Grazzi ħafna, is-sur Tanok, minuta u nofs illi tneħi l-immunità l-nies parlamentari illi għedin jaffaċċaw każijiet fil-qorti s soltu eh, hija tkun xi ħaġa li nilqgħuha f'demokrazija. Iżda din id-darba tidher li hemm motivazzjoni politika warajha, jiġifier kastik kollettiv biex tiddajjef il-maġġoranza parlamentari tal-HPP. Erdogan jarawhom eh, bħala alleati mal-PKK. Erdogan ukoll jidher deċiż illi jati eh, setat bla limitu lilu nnifsu. Sabiex nkun nistgħu nilħu il-meħtieġa siġijiet 367 huwa qed jipprova jagħmel dak kollu li jista' id fit mal-Prim Ministru tiegħu huwa qed jipprova jikseb il-poter barra mill-partit politiku tiegħu. Erdogan issa jider li qed jipprova jagħmel ftehim ma eh, l-għadu tiegħu sabiex ikun jista' jappoġġjah biex imbagħad u jkollu dak li għandu bżonn biex ikollu l-poter fl-assembleja. Dinja biss l-aħħar mossa floba f'kampanja iktar wiesa sabiex u jikseb l-aġenda tiegħu. It-Turkija hija importanti ħafna l-Unjoni Ewropea minħabba li huwa pajjiż kandidat u allejat sabiex ma jkunx hawn iktar immigranti mill-konflitt Sirjan. Madana kollu aħna għandna nkunu allarmati ħafna b'dan kollu. Il-kellim li miss. is-Sur Weigel. dan il-proċess kontra il-membri tal-parlament li bdew eh, battakki eh, ġew akkużati li qed u komplot dan diġà konna qed naraw li kien qed ħabbar konċentrazzjoni ta' seta fuq persuna waħda u eżattament hekk qed jiġri fit-Turkija bħalissa eh, fil-pajjiż tas pajjiż simsieħeb sħab illi huwa strateġiku. Din Aħna għanna bżon ta' Turkija li eh, iva hija mill-quta minn min l-azzjoni terrorista u l-ar ħaġa illi għamel Erdogan u aħna rridu nistaqsu jekk għamniex il-ħin illi niddefinixxu l-interessi komuni. is signora Verja. Grazzi, Sur President. Il-biraħ smajna ġara għaliex Erdogan reġa ħareċ den għamil ħabbar illi kien neħa l-immunità ta' 138 membru tal-parlament. ħafna minnhom huma rappreżenti tal-HDP. U għarrit juri li ħala affarijiet fidejħi għax kien il-prezz. Aħna ma rridux inkomplu nis-sapportu dak li qed jagħmel, itqalu ħafna affarijiet, imma naħseb illi dak li jagħmel issa huwa esaġerat il-prinċipji demokratiċi li għandu jirrispetta pajis li huwa kandidat biex jidħol fl-Unjoni Ewropea eh, mhux qed ikunu rrispettati. Illum qed narraw ma' deputati ġodda tal-HDP eh, Turkija eh, nies li se jispiċċaw jerġgħu il-ħabs minħabba Ferdogan hija l-libertà tal-espressjoni li hija medda aħna bħala membri tal-Parlament ma nistgħux nibqgħu siekta u hawnhekk nagħmel appell għas solidarjetà sabiex aħna eh, nappoġġaw il-dawn il-membri parlamentari sabiex il-Turkija ġipruħa, il-Sur Erdogan ġipruħu b'mod li huwa konformi ma' pajis demokratiku. Is-Sur Maragaj, grazzi President, il-bira ħalaqna sena eżatt illi għallewa darba fl-istorja daħal partit kurt fil-Parlament tat-Turkija bi 13% tal-voti totali. Issa dit sena Wasanna sal-lum wara li kompanja sħiħa ta' attakki kontra dan il-partit wara elezzjoni ġodda f'Novembru, issa is-sitwazzjoni daret ta' taħt fuq il-President Erdogan il-bira firma riforma ta' riforma konta firma riforma kostituzzjonali U l-ewwel konsekwenza ta' di hija illi 50 il-membru parlamentari kord ser jitres qudiem qorti forsi jingħataw anke pina l-ħab sempliċement għaliex qalu x'jaħsbu. Issa minn sena għaddejna milli li kiena it-tama d-demokrazija u tama l-proċess ta' paċi u effetti tajbin ħafna fuq Turkija għaddejna issa situazzjon ta' konflitt armat għal attentati kbar fi bliet fit-Turkija u eh, effetti negattivi oħra. Illum fit-Turkija hemm awtoritarizmu, hemm konċentrazzjoni ta' setat, l axar kelma fil-verità hija iżda ta' soċjetà ta' turkija Allura eħna eh, għandna urġenza illi naħdmu sabiex ikun hemm alternattiva demokratika. U hemmhekk jinqata' il-mikrofonu. Un minut xi 30 sekunde. Grazie. Eh, eh, Għafna. Ftit ġranet ilu fil-Parlament Tork iddeċidew illi ineħħu l-immunità ta' 138 persuna u minnom 103 kienu membri ta' partit partikolari. U marridu li ma jkunx għatem intervent militari fi xlok ta' Turkija. Madana kollu il-President Erdogan jgħid il huwa ser joħodhom il-qorti tal-li huma terroristi u jixtieq jitfaħħom il-ħabs. Jixtieq li il-partit jitlef kull eh, tip ta' seta politika li għandu. Din hija xi ħaġa antidemokratika u hija xi ħaġa li se twassal għal violenza dejjem tiżdied f'sitwazzjoni li ġajja volatili. Iżda l-mistoqsija hija għaliex intom ftit minnkom tidru irrabjati, tidru sorpriżi b'din is-sitwazzjoni. Sissa intom aċċettajtuh. Aċċettajtu l fatt li huwa jirrikatta kontu temnu fih, rritu tikkolaboraw miegħu sabiex isibu l-ekim sejħa soluzzjoni għal flussi tal-immigrazzjoni. Intom aċċettajtu il-gvern tijaw. Intom aċċettajtu illi il-president kif ukoll il-membri parlamentari Grigi jintbatu il-ħabs u anka issa intom qegħdin taċċettaw lil Erdogan illi qed jagħmel kummedja bikom. Iġveri il-mistoqsija tiegħi hi li kieku s-sur Erdogan jamlilkom dil mistoqsija intom xti risponduħ? Għandkom diċenza? Għandkom kuraċ biex intom tkunu tissaw tedduħ illi twaqfu il-negozjati ma' Turkija? Intom i-preparati li taċċettaw il-PKK? Grazie ħafna. Sinjuri, it-Turkija għandha bżonn l-Ewropa u l-Ewropa għandha bżonn it-Turkija. Iżda, it-tnejn li aħna għandna bżonn naċċettaw ir-regoli tal-logħba u din bħalissa mhijiex tiġri. Il-bidla fil-Kostituzzjoni Torka li ser twassal biex din is-sitwazzjoni tkun tista' tiġri se twassal biex eh, ser ikun hemm demotivazzjoni kbira fil-pajjiż u ser ikun hemm ehm, effetti serji ħafna fil-futur. Waħda mill kondizjonijiet biex it-Turkija eh, tkun tista ehm, tagħmel dak li qiegħda tgħid bħalissa se jkun hemm provvista illi it-Turkija ma tistax tagħmel din it-tip ta' prosekuzzjoni, ma dan kollu it-Turkija tmur kontra dan. Dan imur kontra l-interess ekonomiku ta' Turkija. Grazzi ħafna, is-Sinjora Valenziano minuta u nofs. Grazie Presidente jiddispjaċini illi dan id-dibattitu qed isseħ fil-faġġurnata wara l-attentat terribli li kien hemm f'Istanbul il-bieraħ. Għalhekk l-ewwel kliem tiegħi huwa ta' eh, biex nagħmel referenza għall-vittmi u biex aħna nkunu kuxjenti illi Turkija għandha problema grava ħafna, problema ta' terrorizmu. U l-ġlida kontra terrorizmu titkompli imma qatt ma tista' tkun skaptu tad-demokrazija u tal-libertà. U l-messaġġ tagħna huwa dan, l-appoġġ tagħna sieħa l-ġida kontra terrorizmu iżda irid ikun hemm rispett lejn id-demokrazija u lejn il-libertajiet. Eh, f'dan l-aħħar sena rċevejna ħbarijiet ħażina ħafna minn naħa tat-Turkija. Ir-reġim autoritarju ta' Erdogan issa prattikament m'hemmx dubju fuqu, ġurnalisti imħalfin eh, li qed ikun affettwati u Eh, saħansitra messaġġ negattiv ħafna li n-nisa kollha fit-Turkija illi għadda il-bira stess Erdogan. U Erdogan qed jużaw wkoll l-immunità parlamentari U dan huma kollha raġunijiet għaliex aħna għandna verament inkunu mħasba, imħasba l-fatt li l-istat ta' dritt fi turkija hija dejjem jitarra. Erdogan irid jieqaf minn din it-tattika u rrit jerġa' jaqbad it-triq tad-dialogu tad-demokrazija u tal-ħolqien tal-paċi. U ftik it-triq għandhom isibu l-Unjoni Ewropea aħna bħal ħbib tagħhom, imma sa'ma' ma jaqbdu din it-triq ma nistawx inkomplu sejrinek. is Henkel, minuta. Grazzi ħafna. Mill-pajjiżi Iżlamiċi kollha it-Turkija kien l-iktar illi kien jidher li se jkun demokratiku jirrispetta drittijiet tal-bniedem, jonora l-ugwaljanza ta' sessi Iżda issa hemm biss it-Tunezija. Pal kull dittatur Erdogan għandu bżonn jimmira lejn għadu l-AKP bħala partit għandu bżon jidistanzja li l-nifsu mill-PKK. Meta kien hemm l-attentat terroristiku illi qatel xiren ta' nies, kellha tittieħed azzjoni iżda Erdogan irnexxielu ma jagħmel xejn u ma jkun hemmx konsegwenzi għal dan l-att.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 Notifika di ieri dell'emendamento costituzionale presentato. L'emenda costituzjonali li eh, prezenta l-AKP għall etneħija tal-immunità parlamentari huwa qatt li ħassibna ħafna anke minħabba l-komment tal-President Erdogan li tkellem dwar mument storiku għal pajjiż Zgur juri illi qed imur kontra il-drittijiet illi tippromovi l-Unjoni Ewropea kif um, il-proposta li riprezenta il bieraħ il-Ministru ta' Difiża illi għati kopertura legali sproporzjonata l-armata u servizzi segreti għall-operazzjonijiet ta' kontra gruppi terroristiċi u għapass ieħor fid direzzjoni ħażina Alla volja jena nesprimi il-soba tijaj ma dawk illi tilfu il-raba taħħom fl-attakki tal-bira, aħna dan il-mot ma nistawx nkomplu naħdmu ma' Turkija. Ġambaski, un minut. L-Onorevoli Ġambaski għal-minuta. Grazzi, President. Kollegi, Għal darboħra Turkija taħt it-tmexxija ta' Erdogan uriet illi ma ta' tixkas assolutament il-prinċipi demokratiċi. It-Turkija mhux posta fl-Unjoni Ewropea. Billi neħiet l-immunità ta' 138 il-membru parlamentari fl-Assemblea Nazzjonali ta' Turkija, dina kienet daqqa ta' ħarta demokrazija. Dan huwa dan huwa xejn ħlief tentattiv biex il-partit favur il-Kurdi jitqaċċat mill-Parlament. Jina fil-fatt ma nistaġibx kieku dan kollu jispiċċa għajjem gwerra ċivili fit-Turkija wara li naraw tant attakki. Naħseb illi Irridu nwaqfu l-Sur Erdogan, il konsilju il-Kommissjoni rridu jirrevokaw il-klawzola ta' drittijiet tal-bniedem u jifriżaw kull tip ta' negozjat ma' Turkija. L-Unjoni Ewropea tiddefendi il-valuri Ewropej u s-sawa tal-izmin illi nieħdu azzjoni u li nuru li Turkija ma tistax kull imsieħeb tagħna. Turkija għattir rekattana. L-Onorevoli Juaristi, grazzi President, dan mhux biss attakk kontra 138 il-deputat, dan huwa ukoll attakk direttament kontra dak il-ftit li fadal mis sistema demokratika ta' Turkija. Kif qal is-Sur Zimmer, eh, Erdogan qiegħed jaffeċ fuq id-demokrazija. U minn dan il-parlament irridu għaddu messaġġ ċar mhux biss kontra l-istrateġija ta' Erdogan iżda wkoll favur dawn id-deputati. U favur dawk il-partiti kollha qed jippruvaw jiftħu dibattitu demokratiku. Dan tal-aħħar importanti ħafna għaliex Erdogan u l-partit tiegħu qegħdin joħonqu din l-opportunità. U speċjalment wara dan l-aħħar kolb ta' stat amministrattiv illi rajna dan l-axħar. Aħna maħazbin ħafna, ma bżonni li sir ħafna iżjed. Bil-ftejn ma' Turkija, l-istati membri għedin jgħatu eh, fondi u leġittimita l Erdogan. Imma ma jgħidu xejn quddiem it-trattament ħażin ta' rifugġati li qegħdin maqbudin fit-Turkija u quddiem il-massakri tal-Kurdi. Grazzi, Onorvoli Kara sal-minuta. Komissarju, sinjuri, Għalkemm jiena favur li nifirmaw il-ftehim migratorju mat Turkija, dan huwa żvilupp negattiv ħafna u rrid jiġi kundannat minn din il-Kamra. Mm, e, l-immunità parlamentari ta' 138 il-membru ek f'kolpu jieħed. Dawn huma membri li kienu maħtura demokratikament u f'daqqa waħda tneħħitilhom l-immunità tagħhom jekk hemm nies illi huma parti minn minorità u li huma sklużi mill-Parlament u li mhux qed jitħallew jiżerċitaw il-mandat tagħhom, jekk il-qawit tal-oppożizzjoni ma jitħallewx jgħaddu il-messaġġ politiku tagħhom, din hija xi ħaġa li blebda mod ma nistgħu nlaqgħuha mal-valuri demokratiċi tagħna u mal-prinċipi tagħna tal-istat tad dritt ftik li hija politika demokratika u l-istat ta' dritt it-Turkija verament qiegħda fit-triq il-ħażina. L-Sinjura Gomes għal-minuta. Sinjuri, il- irridu eh, nikkundanaw l-attentati terroristiċi tal-biraħ u il-fatt illi 138 il-deputat parlamentari tneħħitlu l-immunità tiegħu dan huwa attakk ċar kontra il-membri parlamentari tal-HDP hemm il-persekuzzjoni fuq il-minorija kurda u dan issa qed naraw illi hemm violazzjoni ċara tal-ftehmijiet illi kien hemm madan kollu, minn kajda kollu li għal il-Komissarju l-lum, il-Komissjoni u il-Konsil, mumiex għat jarfu xini il-verita, edin jibqaw bla reazzjoni għoddim dan il-rikattar kollu minna ħalta ta' Turkija. Ehm, u għet il-Komissjoni għedha tibqa tiddefendi dan il-ftajim ehm, mhux ġust li hemm mat Turkija. Kif ser inwieġbu aħna qoddim il-kriżi illi hemm għal flussi migratorji minnaħat ta' Turkija għal futur. L-Onorevoli Mikkels. Grazzi ħafna, kollegi. Il-membri parlamentari Ewropej kif qed jirraġixxu għal dan it-tneħija ta' seta' mill-Parlament Tork. ġandunga eh, deskriva l-pajis tijaw, dan huwa ġurnalist, u għal li fit-Turkija jista' jkollok libertajiet imma titkun les li tħallas għalihom. Issa, dwar il-membri tal-HDP qed naraw illi dawn ser ikunu eh, mikkastigati sempliċement għaliex ħadu sem mm, fi protesti paċifiċi. Naħseb illi issa għadda żmien li nqogħdu nitkellmu, naħseb mhux biżejjed issa nqogħdu nsejħu għal ħaġa jew għal oħra. Il-Kummissjoni ma tistax tibqa' sikta aħna bħala Parlament. Naħseb illi ma ehm, nix nagħtu l-kunsess tagħna dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża għat-Turkija, imma minnaħa l-oħra il-membri tal-Parlament fit-Turkija ukoll għandhom bżonn l-appoġġ tagħna tagħna. Aħna fil-Bundestag fil-Ġermanja għanna fil-parlament għanna proġett fejn membri parlamentari li jiproteġu l-oħrajn. Allura naħseb li ta' min ikunem proġett simili għadda li għet insemmi, ejja napoġġaw demokrazija fit-Turkija. L-Onorevoli Mavrides, għal-minuta. Grazie. <coughs> Kommissarju, il- Eh, l-istat ta' dritt u demokrazija ilhom li ġew eliminati mit-Turkija, issa dak illi qegħdin nitħattu hawnhekk hija xi ħaġa ħafna qar minn hekk. Qegħdin naraw ġenoċidju sieket f'ħafna provinċi ta' Turk, anzi fil-ħafna provinċi eh, kurdi fejn qed naraw ħafna każijiet ta' qtil u għexieren ta' vittmi. Issa Erdogan ser ineħi l-immunità ta' dawk il-membri parlamentari illi għandhom pożizzjoni kontrarja għal tiegħu. Kien dana ser effettwa l-unika partit tal-oppożizzjoni li għandu struttura tajba. Imma qoddim din eh, l-aggressività minnaħa ta' Erdogan, l-oppożizzjoni speċjalment di kurda, edha tirreaġixxi b'mod paċifiku. Xieħut minna huma lesti li juru solidarjetà anka fuq livell personali mal-membri parlamentari kurdi. Jinqata l-mikrofoni l-Onorevoli Sakorafa. Kollegi, kummissarju, il-dibattitu tal-lum jikkonferma dak li jena fl-modi. Intom, kontu sempliciment għattatu faċċata sabiħa l-avvenimenti traġiċi fit-Turkija. Il-prova ta' dan huwa l fuq il-kriżi tar-refuġġjati illi kien kundannat minn ġnus uda. il fat illi Eh, fil-verità Erdogan n-nexilu joħloq eh, netwerk siħa ta' persekuzzjoni kontra minn huwa kontri hekk membru parlamentari, ġurnalist, etc. Il eh, Dinja dan huwa pajjiż li intom isuħ bħala wieħed sigur u li qegħdin tinnegozjaw miegħu aħna rridu nieħdu pożizzjoni kontra l-persekuzzjoni ta' membri parlamentari kurdi, imma dana mhux incident ta' darba, dan huwa parti minn pjan komplessiv ta' Erdogan u naħseb li l-affarijiet ser ikomplu jitarqu u ser ikun hemm effetti anka fir-reġjun kollu mhux biss fil-pajjiż. Għalhekk għandkom son tagħmlu revizjoni tal-politika tagħkom u tikkonsidraw anka li timponu sanzjonijiet. Grazzi. Antonio, un minut xi 30 sekundi. onorevoli Panzeri. Grazzi, President wara revoka tal-immunità u wara l-Qorti Kostituzzjonali ma eh, laqax il-rekors tal-Kurdi eh, issa eh, sej qed narraw li dan huwa sforz illi qed jagħmel Erdogan sabiex jieħu fidejh il-seta s sur Erdogan il-Kummissjoni Ewropea trid toħroġ mill-kontradizzjonijiet li karatterizzawa fir-relazzjonijiet tagħha mat Turkija. Aħna għandna dmiru responsabilità illi nużaw is-seta negozjali kollha tagħna biex inwaqfu dak kollu li huwa għaddej. Aħna ma nistgħux illi fil-ġieħ tal-istabilizzazzjoni nagħti flus għall ġestjoni ta' flussi migratorji eh, lil dan il-pajjiż mhux demokratiku rridu nisħu fuq l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-kondizzjonalità rispett tad drittijiet tal-bidem l-istat tad dritt f'kull kull tip ta' relazzjoni u dialogu ma' Turkija. Domnu Papadakis, un minut. L-Onorevol Papadakis un minuta. Grazzi, President. Il-deċizjoni illi titneħħam l-immunità parlamentari hija eh, mossa oħra kontra d-demokrazija u l-għana ħari huwa illi Erdogan eh, jieħu iżjed poter taħt idejh. Dan ifisser illi membri parlamentari tal-HDP mumiex biss fil-mira ta' persekuzzjoni imma hemm il-parlament kollu illi qed jiġi manipulat ma nistawx aħna noqogħdu Eh, sempliciment inħarsu u najdu illi Eh, dinja problema fil-ftejim tagħna mat Turkija. Lejla Zala għamlet 10 snin il-ħabs wara li tneħitilha l-immunità parlamentari tagħha u issa reġgħet qiegħda fil-periklu li jerġa' jiġri l-istess. Dan huwa ksur ta' drittijiet tal-membri parlamentari u ser ikompli jżid il-numri ta' arresti fit-Turkija kontra il-Kurdi. Sfortunatament dawn l-attentati kollha fuq il-libertà tal-espressjoni U dawn l-isforzi kollha biex nippruvaw insiktu il-mezzi tax xandir, dawn l-affarijiet kollha juru illi t-Turkija għada imbeda ħafna mill-valuri ta' Ewropej illi tixtieq wara kollox tkun parti minnhom. Grazzi ngħaddu issa għal proċedura kaġ tiegħi għandna erba' kollegi li jixtiequ jitkellmu se ngħaddi l-kelma l kulħadd. L-ewwel l-Onorevoli Xogor. Grazzi. Il-Parlament jista' jdum eh, jitħattet fuq din il-kwistjoni. Fil-fatt f'pajjiż hemm ħafna membri parlamentari li pjurvaw joqogħdu jistaħbew wara l-immunità biex jevitaw jerfgħu responsabilità ta' emilhom. Issa, dwar din dan li ġara fit-Turkija, aħna hawnhekk għandna qudiemna wkoll il-fatt li din il-miżura hija kontra partit politiku partikolari, kontra wieħed u kontra minoranza illi edha tiġi miċħuda mid-drittijiet tagħha. Jekk it-tmexxija ta' Turkija edha tiħu azzjoni sabiex eh, timmina partit ta' minorità dak huwa daqqa ta' ħarta għal drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija u għal stand nasbu illi din l-azzjoni eh, għandu jkollha konsekwenzi. Permezz ta' din id-deċiżjoni it-Turkija qiegħda titbiet mit-triq illi tista' twassala għall-Unjoni Ewropea. Ġifieri is-sitwazzjoni rridu niċċarawha u rridu nkunu ċari illi t-Turkija trid tirrispetta id-drittijiet tal-minorità kurda ma jistax ikun hemm soluzzjoni oħra. Imbagħad dwar l-Ewropa ma nistawx nqogħdu tagħmlu ta' birruħna li kollox sew kollox mixi fuq rubini. Grazie Presidente. Con la revoca dell'im- Grazie President. Eh, l-etneħija ta' immunità parlamentari fit turkija iktar minn mit persuna tirriskja li tkun arrestata u tinċtaħet il-ħabs Hemm ħafna dubji dwar l-indipendenza, l-imparzjalità u l-effiċjenza tas sistema ġudizzjarja fit turkija separazzjoni tas seta u rispett tal-istat ta' dritt. Qed narraw ukoll diffikultà mar relazzjonijiet mal-istampa u mal-medja. Reporters mingħajr frontieri għajt li Turkija l-pajjiż fejn l-iktar huma medda il-ġurnalisti il-sistema legali tfisser illi l-Unjoni Ewropea eh, għanda eh, terġa tqis ir-relazzjonijiet tagħha mat Turkija jekk iridu jkomplu negozjati għall adezzjoni fl-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Koneċna. Grazzi. Kollegi, il-Parlament ta' Turkija adotta il-proposti tal-gvern illi ser eh, inneħi l-immunità parlamentari ta' kwart tal-membri. Kulħadd jaf din il-mossa kontra mini hija kontra il-Partit tal-Kurdi l-HDP. Aħna nixtiequ illi ikun hemm sistema ħilsa mill-viżi mat-Turkija imma dan huwa pajjiż li mhux demokratiku illi jagħmel negozju mal-Istat Iżlamiku u li eh, jew inkella li suppost qegħdin jiġġieldu eh, l-Istat Iżlamiku. Din hija bloba maħmuġa u jekk l-Unjoni Ewropea se tidħol fiha dan ser ikun taħsara għal Kurdi. Kummissarju, inti l qed tisma eh, fil-fatt minn ħafna kellima li ħasra li l-Kummissjoni baqgħet fuq masikta, nixtieq nkunu nafu aħna intom x'ser tagħmlu. Jekk ma tiħdux din il-kwistjoni żed bis-serjetà, il-torok ser imorru lura u ser ikun anka tortakom. Grazie ħafna. L-Onorevoli Kuzo. Grazie, President, il kommissarju qed jgħid illi il- Kummissjoni hija mħasba ma nafx kiex imħasba jiena, imma li hu veru huwa illi fankara ma tantx qed jagħtu każ il-fatt li intom mħasbin, intom eh, tħaltu fil-ftehim għal deportazzjoni bil-massa ta' refuġġati u eh, mhux se tagħmlu xejn issa qudiem dan il-fatt irid neħiet l-immunità ta' membri parlamentari tal-HDP. Intom illi tant għandkom it-talħadit ma' ħaddieħor mo qed tagħmlu xejn kontra l-fatt li ġurnalisti ntfaw il-ħabs illi hemm bombardament fuq iż-żoni ċivili tal-Kurdi, il-fatt il li hemm ħafna azzjonijiet oħra min-naħa tal-Gvern Tork. Dan huwa hija xi ħaġa illi eh, għandalan dan li saru għandulan illi elimina il-membri parlamentari kurdi. Imma intom qegħdin min-naħa l-oħra saħansitra xeklu kwalunkwe proċess ta' paċi qed iżommu il-PKK fuq il-lista ta' organizzazzjonijiet terroristiċi. Grazzi. Kommissarju, nadilek il-kelma herr präsident äh, meine damen und herren! Ähm, grazzi president sinjuri dan id-dibattitu wera illi äh, kollega maħna aħna għandna opinjoni komuni kollha naqblu illi din id-deċiżjoni mhijiex waħda aċċettabbli tineferi d-deċiżjoni illi titneħa l-immunità parlamentari ta' 138 il-membru. Din hija xi ħaġa li tmur kontra l-istat ta' dritti għana inaċċettabbli u tmur kontra kull eh, prassi demokratika. Jiena kont membru fil-Kumitat tal-Immunità Parlamentari, għamilt ħafna snin hemmhekk u naf eh, fuq ix qegħdin nitkellmu hawnhekk irridu jew ma rridux, irridu naċċettaw illi eh, ġeografikament it-Turkija qiegħda fejn qiegħda. U wara it-Turkija u ir-Russja hija eh, wara l-Eġittu u russja huwa eh, pajjiż li żjed qrib tagħna. Aħna l-Unjoni Ewropea bħala biex nkunu responsabli irridu ehm, nitkellmu mal-ġirin tagħna u nitkellmu fuq dawk il-kwistjonijiet li affettwana dwar il- kriżi migratorja, l-kriżi ta' refuġġjati, aħna rajna l-bżonn illi ninnegozjaw iżjed mat-Turkija. U hemm ukoll oqsma oħra fejn aħna nikkoperaw mat-Turkija għaliex it-Turkija wara kollox huwa pajjiż kandidat u minn hemmhekk ħareġ il-pjan ta' azzjoni. Dana ikkopri ħafna oqsma L-ewwel nett hemm il-kwistjoni ta' x'nistgħu nagħmlu sabiex nappoġġaw lit Turkija sabiex nejnuha tagħmel ġestjoni aħjar tal-kriżi tar-refuġġati jiena naħseb illi dwar dan il-punt. Fil-fatt l-opinjonijiet tagħna qablu eh, pajjiżi li jilqa' daqstant refuġġjati bħal pajjiżi oħra f'dak ir-reġjun aħna darinna illi jistħoqlu l-appoċ tagħna. Minna l-oħra fil-pjantazzjoni għarafna wkoll illi il negozjati sabiex it-Turkija teqra iżjed lejn toqrob lejn l-Unjoni Ewropea għandhom ikunu eh, imħaffa iżjed, speċjalment ftik li hija l-liberalizzazzjoni tal-viżi. Jekk mhux sejjer żball, it-Turkija minn dejjem urrit irrida illi tidħol fl-Unjoni Ewropea, miex l-Ewropa li tixtieq tkun membru tat-Turkija, it-Turkija tixtieq illi jkun hemm liberalizzazzjoni tal-viżi għal dawk it-torok kollha illi jixtiequ jivvjaġġaw fl-Ewropa. Allura jekk hekk tixtieq it-Turkija ejja naraw daqsxejn x'nistgħu nagħmlu, imma dejjem ċertu kondizzjonijiet. Jekk it-Turkija ma tirrispettax dawn il-kondizzjonijiet, din il-liberalizzazzjoni mhux ser isseħ. Jiena naqbel ma' ħafna minnkom. It-Turkija minkejja l-fatt li qalet darba darbtejn li tixtieq tidħol fil-Unjoni Ewropea, imbagħad fil-prattika qiegħda fil-fatt titbiet. Jiena nixtieq illi eh, il-President Erdogan, l-ewwel qabel kollox, joħroġ bistqarrija ċara dwar jekkux qed jieħu eh, jekkux veru jew le għandu din ix-xewqa li jidħol fl-Unjoni Ewropea għax jekk le mela qed naħlu l-ħin. Aħna lesti illi najnuhom imma eh, fuq il-kondizjoni tal-Unjoni Ewropea l-Istat ta' dritt ma nistawx noqogħdu nilabu bih, m'hemmx ehm, verżjoni torka tal-Istat ta' dritt, hemm biss il-kunċett waħdini ta' demokrazija u hemm il-liġijiet demokratiċi tagħna li napplikaw aħna fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi hawnhekk eh, irridu ikkonna daqsxejn iżjed fiduċja fina nfusna l-Europa u la aħna fuq livell personali manna għalfejn nibżaw mill-President Erdogan. Aħna nkompli mixin fit triq tagħna bil eh, u nirrispettaw il-prinċipji tagħna. Aħna nixtiequ li konna relazzjoni tajba ma' Turkija bħala ġar tagħna, imma irridu wkoll nirreaġixxu għal dak li seħ. Dawk huma l-prinċipji tal-Kummissjoni u Ibqaw ċerti illi aħna maħniex se nċedu fuq dawn il-kwistjonijiet. Minna l-oħra, nitlobkom tifmu wkoll illi aħna rridu nidjalogaw mal-ġar tagħna fl-interess ta' ċittadini. Grazzi. Kummissarju, Ekk issa wasanna fit-tmiem tad-dibattitu tagħna u ngħaddu għal punt li jmiss jiġifieri stqarrija